Dear colleagues, it is uh, time to start with the item. Nistaw nibdew mela punt 20 fuq l-agenda tagħna. Ġifieri regolament fuq il-Merkurju naħseb din il-laqgħa se tkun utli għall-evalwazzjoni tal-proposta tal-abbozz tar-rapport li sar mir-rapporter is-sur Ek Nista' nibda billi nteħel kelma fil-fatt biex jispjega l-pożizzjoni tiegħu. Imbagħad nibdew bl-ewwel tur eh, ix-xedew rapporter, eċetera. Grazzi, President. Eżis kollegi. Kummissjoni? Fis-snin 50 tas-seklu l-ieħor l-istat kostali ta' minimata fil-Ġappun kellu ħafna flora u fawna li batew minħabba ħsara fil-ċentru nervuż tagħhom. Eh, kienet tisemma ħafna il-marda ta' minimata. Jidher li kien hemm kontaminazzjoni kbira bil-merkurju f'dan il-każ minħabba l-iskart li kien joriġina mill-fabbriki kimiċi tal-lokal. 3000 eh, mietu wkoll b'riżultat tal-kontaminazzjoni li kien hemm. Il-merkurju sustanza tossika ħafna u waħda mill-aktar sustanzi velenużi fil-pjaneta. Eh, hija heavy metal ukoll u meta tiġi rilaxxata din is-sustanza tinfirex fl-atmosfera bħala gas, jiġifieri anke speċi li jinsabu mbeda mis-sors ta' kontaminazzjoni f'dan il-każ industrijali jistgħu ibatu wkoll anke l-ħamrija tista' dbati u bekk ikun hemm problemi wkoll fil-katina alimentari għall-annimali u l-bnedmin. Il-merkurju jista' jwassal ukoll għal konsegwenzi serji fis-saħħa wkoll ħsara fil- il-pulmun, il-sistema ta' immunità, l ajnejn il-ħanek, il-ġilda, etc. Jista' jkun hemm ukoll telfin ta' memorja minħabba l-ħsara irreparabbli fil-moħħ. Il-feti ukoll jinsabu friskju kbir għaliex fil-fażi ta' żvilupp il-moħħ u eh, jista' jibbati ħafna mill-merkurju. Anke b'dożijiet baxxi eh, jista' jkun hemm effetti gravi. Il-WHO għadha ma determinat għadha ma determinatx livell minimu sigur għal din is-sustanza, speċjalment meta niġu għal minjiri tad-deb ukoll u meta niġu għal dawn it-tip ta' attivitajiet eh, ikun hemm ir-rilax tal-merkurju fl-atmosfera u anke fil-produzzjoni tas siment pereżempju u f'impjanti bbażati fuq il-karbonju. U anke fl-riċiklar tal-iskart bħala prodott sekondarju fil-produzzjoni tal-żingu u l-landa u bħala kontaminant eh, Eh, fil-fertilizzanti eh, din sostanza li hija użata fil-batteriji wkoll fil-bozzot, eh, proċeduri industrijali u bħala amalgamu wkoll fid-dentistrija. Tnaqqis fl-industrija tal-potassju fl-2017 l-akbar bżonn għal merkorju fid-dinja kien 17 il-miljun tunnellata bħala amalgamu. Din is-sostanza l-merkurju tista' tiġi rilaxxata f'siti wkoll li m'għadhomx jintużaw, eh, siti li ma ġewx dekontaminati u dan huwa sors perikoluż ħafna għall-annimali, il-bnedmin u anki l-pjanti. Fis-sena 2013 140 stat iddeċidew fiħdan il-ġnus maquda li jiffirmaw il-konvenzjoni minimata dawn il-pajjiżi iffirmaw ftehim maħsub biex inaqqas it-tniġġis tal-merkurju fl-ambjent. It-tnaqqis tal-emissjonijiet madwar id-dinja. Bot li l-prodotti li jkun fihom il-merkurju jiġu projbiti. Bir-regolament 1102-2008 dan huwa t-tatriq għal ftehim internazzjonali bil-bidli ta' twali fil-regolament. Din it-triq se tissok ta' b'miri aktar ambizzjużi u b'mod partikolari l-Unjoni Ewropea se tkun qed tilab rwol importanti li hu l-istati membri tagħha għandhom ikunu mitqisa bħala ġnus progressivi u bħala parti ta' kontratwali jridu jiżguraw li permezz tal-ftehim ta' minimata l-obbligi li tħallna li jom ikun rispettati fil-pajizi kollha firmatarji. F'ħafna każijiet l-Unjoni Ewropea diġà għamlet ħafna bl-implementazzjoni ta' dawn ir-regoli li għanna għanna proċeduri, teknoloġija effiċenti u l-expertiz u nistaw innaqsu il-merkurju issa il-prodotti tal-merkurju u anki prodotti li mandomx merkurju li mbagħad nesportaw. L-Unjoni Ewropea minflok ma tagħmel tibdiliet kosmetiċi għandha għandha tejn biex insaħħu s-saħħa pubblika u l-ambjent. Il-Kummissjoni għandha approċċ minimalista bħal donnu l-proposta tagħhom fil-fatt ta' regolamentazzjoni aħjar. Eh, jidher ma ġara xejn biha. L-aħjar approċċ jidher li huma kontraproduċenti u mhumiex konformi mal-ispirtu tal-Konvenzjoni ta' Minimata. Il-proposta tal-Kummissjoni mhix ambizjuża biżejjed u ċarament mhix konformi lanqas mal-interess pubbliku. ċittadini tagħna jixtiequ dinja sigura u nadifa għalihom u lidhom. Skont il-Kummissjoni id-domanda għal Merkurju eħda għal madwar 260 miljon tonnella ta' kull sena u għalkemm hemm pjanijiet biex jitnaqqas il-merkurju fl-industrija b'mod li jkun hemm phase out sa l-2025 jew l-2030 id-domanda se tibqa se tibqa elevata skont id-bassir Milli jidher din l-istatistika turi li qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar approċċ minimalistiku Però dan l-approċ ma se nagħmlu xejn bih. Mill-rivoluzzjoni industrijali l-kontaminazzjoni tal-ambjent, anki tal-ilma, it-triplikat. Fil-Baħar ta' Tramuntana, per eżempju, 25% żieda. Fi studju xjentifiku ħareġ ċar li eh, hemm ħafna ħut li jikons mal-merkurju wkoll u l-livell ta' sigurezza nqabes rapport ukoll mill-programm ta' osservazzjoni tal-Artiku fl-2011 jislet il-konklużjoni li eh, ħafna tipi ta' asafar u annimali ġew kontaminati wkoll u n-numri żdiedu ħafna wkoll f'dawn l-aħħar 150 sena. Anke minħabba n-natura biokaratteristika rridu deċenni biex niddekontaminaw l-ambjent. Jiena nagħmel kom għaziz kollegi biex tirrispettaw bisħiħ il-protezzjoni li nsibu fit-trattati tal-Unjoni. Hemm bżonn li nħarsu l-ambjent tas saħħa pubblika. U għalhekk jiena għal dan il-lan għamilt xi emendi l-ewwel projbizzjoni ta' esportazzjoni li għandha tkun estiża għal prodotti li fihom il-merkurju u anki għal skart li jkun fih il-merkurju u l-mercury compounds. L-ewwel punt mod partikolari ħarreġ mill-ħsieb li l-prodotti kollha li jisemmaw fil-konvenzjoni ta' minimata huma għandhom ukoll ikunu riflessi fl-approċċ komunitarju. Apparti minn hekk, ma rridux double standards fejn is-swieq tagħna jaħsbu li għedin imbijaw dawn is-sustanzi lil swieq oħrajn. Dan imur kontra l-ftehim ta' minimata jekk prodotti li ġew projbiti fis-suq intern dawn imbagħad nesportawhom fis-swieq terzi proibizzjoni ta' importazzjoni fuq il-merkurju jew inkella mercury compounds b'ċerti eċċezzjonijiet u r-rimi tagħhom dan ukoll għandu jkun projbit. It-tielet net l-użu tal-merkurju fil-qasam tad-dentistrija eh, l-ewwel għat-tfal u nisa tqal għandu jkun projbit u l-amalgam għandu jiġi projbit ukoll u f'każijiet eċċezzjonali għandu jkollu merkurju jekk dak li jkun ikun allerġiku għal alternattivi. Hemm alternattivi u l-pajjiżi Ewropej kollha projbixxew ċerti amalgami wkoll jew qegħdin jidħlu fil-phase outs l-użu tal amalgami tal-merkurju u l-użu ta' separators ukoll hekk kif propost mill-Kummissjoni huwa mitqies bħala soluzzjoni innovattiva u offrut bħala tali, però f'ħafna pajjiżi Ewropej. Dan diġà huwa prassi komuni. ir rabanet net l-użu tal-merkurju fl-industrija bħala katalist jew bħala electrolyte għandu jkun phase out ukoll għaliex diġà hemm alternattivi disponibbli użati attwalment. Il-ħames net f'ħafna siti industrijali l-iskart tal-merkurju huwa rilaxxat fil-ħamrija u fl-ilma u allura inti jkollok siti imniċsa bħala riżultat ta' dan, anke fejn dan jintuża fil-proċess ta' manifattura. Hemmhekk ukoll jista' jkun hemm tniġġis jekk il-proċeduri ma jiġux segwiti. F'temperatura ambjent il-merkurju jsir likwidu, ġifieri f'dawn is-siti kontaminanti jista' jkun hemm konsegwenzi fil-lokal ukoll li jistgħu jikkontribwixxu wkoll għal biżijiet fl-atmosfera l-Istati membri għandhom rakkomandazzjoni li jaqbdu s-siti kontaminati kollha u jinkluduhom f'reġistru disponibbli pubblikament u jiddekontaminaw mill-aktar fis possibbli. B'hekk biss ir-riski għall flora u l fauna u n-nies ukoll eh, hekk biss jistgħu jkunu mħarsa it-tisħiħ ta' dispożizzjonijiet għal rimi eh, għaqli tal-merkurju anke jekk qisu n-natura perikoluża ta' din is-sustanza u l-volum kompatt tas sustanza eh, dan kollu jrid ikun mitqies. Il-kummerċ fis-suq iswed ukoll hija xi ħaġa prevalenti u faċli wkoll. Il-merkurju jista' jeżisti biss forma solida meta jkun maħżun. Meta niġu għal ħażna permanenti jiġifieri, is-sebanet kwalunkwe proċedura ġdida għal produzzjoni tal-merkurju kif ukoll prodotti ġodda li jkollhom il-merkurju għandhom ikunu projbiti b'mod li ma jkunx hemm lakuni għal prodotti jew proċeduri li fil-waqt tal-firma tal-ftejm ta' minamata ma kinux jeżistu jew meta ħarġet il-proposta tal-Kommissjoni. Il-produzzjoni u l-marketing ta' prodotti ġodda li jkun fihom il-merkurju u l-introduzzjoni ta' proċessi ġodda jista' jwassal għal żieda fl-użu tal-merkurju u il-mercury compounds kif ukoll żieda fl-emissjonijiet tal-merkurju fl-Unjoni Ewropea. Dawn il-proċeduri l-ġodda slash prodotti jew attivitajiet allura għandhom ikunu projbiti bisħiħ. Imbagħad apparti minn hekk għandu jkun hemm sistema ta' monitoraġġ li tiġi introdotta għal merkurju per pereżempju għandna ir-rimi ta' skart, ċertu rimi ta' skart li huwa eżentat. Jista' jkun hemm ħafna telfin ta' data bħala riżultat l-użu ta' alternattiva u l-aħjar teknika disponibbli għal proċeduri għandha tiġi promossa u implementata. Sinjuri, jiena konvent bisħieħ li l-emendi proposti huma xierqa anke jekk inqisu ir-riski innegabbli huma neċessarji u realistiċi wkoll huma fattibbli. Kull ma nabżonn huwa rrieda politika li li nieqfu nużaw il-merkurju minħabba l-ħsara li qed jikkawża fil-flora l-fawna u l-bnedmin. Grazzi ħafna, issa nistgħu nibdew biex xedew. Rapporters, nibdew bil pp e. Merci, Monsieur President. Grazzi ħafna, President. Jiena l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni għall bażi ta' xogħol li qed tipproponilna qed nanna il- ċarezza issa ġuridiku fuq l-użu tal-merkurju l-ammonti tiegħu skont il-konvenzjoni ta' Minamata. Tajjeb, ġifiri li jrid ikonna affarijiet ambizjużi biex ukoll inneħu l-effetti tal-merkurju, nsegwu l-riċerka xjentifika, imma li garantixxu wkoll il kompetitività tal-kumpaniji Ewropej. Jiena se nressaq numru ta' emendi li il-proposta tal-Kummissjoni jiżvolġuhom iktar u li jaqblu kol ma l-lemedi rapporter fuq punti uħra mela fuq il-restrizzjoni l-esportazzjoni tal-merkurju il-proposti tal-Komissjoni huma ambitjużi u tajbin l-Unjoni però trid tara li tibqa' iżżomm il-possibilità li timporta biex ma jkunx hemm nuqqas eh, u skarzezza fil-industrija. Eh, Ġifieri nafu li f'parti oħra tad-dinja r-regola mhux daqshekk stretti. Fuq il-proposti li fuq il-prodotti li għandhom il-merkurju l-proposta unek edha bilanċjata il-proibizjoni skont il-konvenzjoni ta' minnawa tal-pajizi terzi jisej kolla effett pozittiv peress li il-kumpaniji barranin ikunu jistaw jaraw aħjar kif l-ammont jkun jaqbillom jew le. Ċifri, livell tal-protezzjoni u tajjeb li tifissaħ l-Unjoni Ewropea. Dan ġifri b'mod indirett se jiġi inkoraġġiet. Issa, fuq il-merkurju reċiklat jiena nixtieq li ndaħlu għan minimu dwar il-reċiklaċ tal-merkurju jiena naħseb li għal prodotti li għandhom il-merkurju skont reglamentabel issa dan tajjeb li joħroġ mill-ċiklu tal-riċiklaċ. Naqsu ġifiri l-stocks, li jkun hemm ukoll kwalita' aħjar tal-merkurju dwar l-użu tal-merkurju fil-proċeduri ta' eh, produzzjoni jiena naqbel ma' rapporter meta naraw lek hemm x'alternattivi rridu mmorru eh, għalihom imma periodu ta' tranzizjoni huwa ehm, bżonn jus għal kumpaniji biex daw jagħmlu tajjeb għall ispejjeż li jkollhom biex eh, jgħaddu għal biex għat-tibdil meta ma jkunx hemm l-alternattiva pereżempju għall produzzjoni tal eh, il-prodott li fih il-potassium u l-merkurju. il potassium u l il potassium u l merkurju id-dentisti għandhom bżonn ukoll il-prodotti li jużaw eh, f'xogħolhom. U daw għandhom il-merkurju il il ovvjament. Mela, wieħed rridu nitkellmu fuq il-prevenzjoni għax il-tajjeb biex li rridu nirrestrinġu li dan ma jintużawx dal-prodotti tas-snien li min ikun tqil u tfal u kol naraw li jkun hemm ċertu separazzjoni ta' dawn il-prodotti li għandhom il-merkurju. Jena naqbel mal tal-Komissjoni dwar l-iskart tal-Merkurju nafu li ċertu pajjiżi terzi m'għandhomx il-flus biex dan l-iskart jiddisponu minnu kif suppost. Laqas biss ġifiri l-possibilità teknika għalhekk ma jistax ikonna l-affarijiet stabbli l-Unjoni tittara kif timporta dawn eh, il-prodotti dwar l-iskart tal-merkurju jina naqbel ma' rapporter il-merkurju eh, likwidu rridu naraw kif sen ma' nġaħjar għax dan huwa perikolus ħafna. Dwar it-traċabilità tal-iskart tal-merkurju Jina naħseb li rapporter il-bicċa tajjeb li zieda u r-Reġistru Ewropew dwar dan ma naħsbux li huwa l-aħjar strument għax dan ma jsemmix il-laturi mhux industrijali pad-dentisti u anki l-kumpaniji żgħar tajjeb li jkun hemm eh, stqarrija eh, fil-katina kollha ta' min ikun qed jitratta prodotti bil-merkurju. Grazzi ħafna. Thank you very much, Mr. Paolucci. Professor Paolucci, grazzi President u grazzi u koll l-Kommissjoni għal din id-diskussjoni, grazzi l-Sorek għal dan il-rapport, kontribut utli għal ħidma tagħna. Il Jider li għanna bżon diversi miljoni ta' tonnellati ta' merkurju fis-sena fl-Ewropa. Li rridu nagħmlu huwa li naqsu l-użu tal-merkurju u nkopru l-bżonn tagħna bl-irkupru tal-merkurju użat diġà preżenti fil-prodotti diġà. It-tnaqqis tal-merkurju nżidu l-irkupru. Din hija naħseb mira realistika tagħna. Kif nistgħu innaqsu l-użu tal-merkurju? L-ewwel nett innaqsu l-merkurju fil-qasam tal-dentistrija din hija problema li rridu niffaċċjaw mill-aktar fis biex niddefendu s-saħħa ta' ċittadini u biex nevitaw it-nġis. Hawnhekk qegħdin noħorġu bitlet proposti ma nużawx eh, l-amalgam dentali għan nisa qalu tfal, ikonna limitu li fih jista' jintuża l-amalgam u b'mod immedjat ikonna separators b'mod li ma jkunx hemm eh, tniġġis tal-artu l-ilma. It-tieni net napplikaw għall-esportazzjoni li nagħmlu bħala Unjoni Ewropea l-istess regoli li jgħoddu għas-suq intern. Hawnhekk m'għandux ikun hemm eh, morali doppja. L-Ewropa trid tesporta prassi tajba u allura r-regoli li jgħoddu għalina jrid joddu għal ħadd ieħor ukoll. Rridu nevitaw il-paradoss ukoll li meta jkollna din il-moralità nesportaw prodotti li ikollhom il-merkurju u mbagħad dan il-merkurju jiġi lura fl-Ewropa bħala skart, ma nibqgħux nipproduċu prodotti ġodda li fihom il-merkurju wkoll. Ħlief dawk li għandhom benefiċċju provat u meta ma jkunx hemm alternattiva ma nqgħux nużaw il-merkurju bħala katalist fil-produzzjoni ta' ċerti sostanzi ma nibqgħux nużu l merkurju lanqas bħalma nagħmlu għal ċerti sostanzi marbutin mal-potassju. U ma nibqgħux nimportaw prodotti li jkun fihom il-merkurju mid-data ta' applikazzjoni tar regolament. Jiena naħseb li jekk aħna nadottaw dawn il-miżuri u naħdmu fuq l-irkupru b'mod serju ikun possibbli li naslu għal miri li fissajna. Aħna f'dan l-aħħar ġimgħat xhur ifaċċajna e, e, e, dan is-suġġett jekk inxieraq li l-Ewropa taċċetta l-importazzjoni tal-iskart tal-merkurju. L-indikazzjoni li ħarġet minn ħafna qaqdiet ambjentali wkoll hija li fl-Ewropa jeżistu l-kondizzjoni biex wieħed jitratta l-iskart tal-merkurju ħaġra ma tistax issir barra mill-Ewropa. U ġifieri anke biex inħarsu l-ambjent in ġenerali huwa utli li wieħed jippermetti din l-importazzjoni. Għal dak li għandu x'jaqsam mal-ġestjoni tal-iskart fl-Ewropa mbagħad aħna naħsbu li m'għandniex inkomplu bid-deroga li l-merkurju jista' jiġi stokka eh, maħżum bħala merkurju likwidu. Rridu nintroduċu obbligu ta' solidifikazzjoni u fl-aħħar net naħsbu li huwa xira li jkollna reġistru li jgarantixxi t traċċabilità ta' dan l-iskart. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Gerling. Grazzi ħafna, grazzi ħafna l-sur. Ek, xtaqt noħroġ b'xi proposti indirizzati l-Kummissjoni. Ma samanix mid-dera, Xi kummenti xtaqt nagħmel jiena fuq il-proposta tal-Kummissjoni nibda minn hekk għaliex jiena jidher li li l-bilanċ huwa tajjeb u l-punt ta' tluq huwa tajjeb ukoll. Irridu naħseb jiena nilħu l obbligi tagħna eh, hemm bżonn nagħlqu l-lakuni leġislattivi li hemm u dawn l-affarijiet dejjem irridu ntejbuhom. Però rridu nirrikonoxxu li biex nisiltu l-aħjar benefiċċji, rridu narfu li dinja ħaġa globali u l-Unjoni Ewropea trid topera f'dan il-kuntest globali. Ġiferina qed inqisa din mill-perspettiva ta' fejn nixtiequ inżidu l-obbligi Ewropej lil mill-konvenzjoni ta' minimata u fejn nistgħu nagħmlu dan b'mod raġonevoli u ikonna benefiċċji ambjentali u fejn jekk nagħmlu dan inkunu sempliċement qegħdin nagħmlu stqarrija però ma nigwadanjaw xejn b'mod ambjentali. Ġifieri meta aħna naħarsu lejn il-konvenzjoni l-ewwel ħaġa hija l-ewwel ned il-projbizzjoni fuq l-esportazzjoni. Xi ħaġa l-qalb ħafna rapporter jiena m'iniex ċerta meta nara l-istudju ta' impatt tal-Kummissjoni dettaljat ħafna ma jidhirx li l-evidenza tur il-produzzjoni fl-Unjoni għall-esportazzjoni ma tispiċċax relokata x'imkien ieħor, forsi jkun aħjar li fil-waqt li idealment naraw li ma jintużax il-merkurju u forsi dak irridu naħdmu fuq u għal-ġejjieni, forsi nistgħu nagħmlu kontrolli fl-Unjoni Ewropea kemm minn perspettiva ekonomika u anki ambjentali. Ġifiri mhux bil forġ qiegħda naċċetta li proibizzjoni ta' esportazzjoni sħiħa hija l-aħjar triq u l-istess għall-importazzjoni jiedu kol. Il-rapporter għażel parti li ġiet irrifjutata mill-istudju ta' impatt. Proibizzjoni ġenerali jidu li kellha tkun kontrabilanċata permezz ta' provvista ta' merkurju għal pajjiżi li qed jiżviluppaw u dan jista' jintuża bħal pereżempju fil- minjiri ta' d partiġanali fejn eh, ma nkunux situazzjoni fejn għajdu smaħna minna proibizjoni, però mbagħad eh, jista' jkun hemm problemi f'partijiet oħrajn tad-dinja fuq dawn il-kwistjonijiet naħseb il-Kummissjoni eh, imxiet tajjeb. Ovvjament jista' jkun hemm xi tirqim l-emmulaw, però naħseb li l-konvenzjoni U tajjeb li nkunu konformi magħha l-konvenzjoni, ir-rapporter għandu raġun meta jitkellem dwar id-dispożizzjonijiet marbutin ma' notifikazzjonijiet tal-użu tal-merkurju. Naħseb li sakemm ma jkunx hemm eh, benefiċċji li jistgħu jintwerew u sakemm ma jkunx hemm alternattivi fattibbli li jkunu jeżistu, naħseb irridu nipprojbixxu l-merkurju l-prodotti tal-merkurju u dan jista' jsir permezz ta' sensiela ta' emendi li jistgħu iwassluna għal dan. Imbagħad fuq il-qasam tad-dentistrija, l-amalgami, jien għandi ħafna merkurju fħarqi b'xorta ħażina, Jina naħseb li din hija idea tajba li jkun dan il-phase out totali, jina l-evidenza rajta. Naf li laqdiet tad dentisti għal album il-merkurju u jaf ikun hemm moqsma żar fejn dawn it-tip ta' amalgami huma ħaġa tajba, però m'iniex konvinta li l-alternattivi li huma diġà disponibbli u fattibbli mhumiex tajbin biżejjed Hawnhekk naqbel mar-rapporter li għandna nibdew minn pożizzjoni ta' zero merkurju fid-dentistrija u mbagħad indaħlu xi derogi fejn ikun hemm ħtieġa għal din is-sustanza. Grazzi. Thank you very much. And... Uh, Grazzi tassew. Onorevoli Manki. Grazzi tassu, Sur President. Middera edin naqblu Il-merkurju huwa sustanza perikoluża għas-saħħa tal-bniedem. Għal din ir-raġuni, ir-ratifika tal-Konvenzjoni ta' Minamata hija xi ħaġa relevanti ħafna u l-Unjoni Ewropea għandha għandu jkollha iktar restrizzjonijiet fuq il-merkurju milli għandha issa. Għalhekk nemmen li għandu jkollna regoli iktar stretti. Issa, xi kummenti fuq ir-rapport ta' Stefan Eck. L-ewwel net jiena nappoġġa il-fatt illi il-rapporter jixtieq li jikseb bażi legali u biex identifika bażi legali u naqbel miegħu wkoll li għandu jkollna l-istess standards bħal magħna fl-Unjoni Ewropea fi pajjiżi terzi minn fejn ikun hemm importazzjoni u esportazzjoni ta' prodotti li fihom il-merkurju. Dawk il-pajjiżi terzi illi mandomx il-teknoloġija disponibli biex eh, jaħdmu bil-merkurju għandhom jaraw kif ser jagħmlu biex dawn aħna nindirizzaw meta jiġu fl-Ewropa il-mili il fil-dentistrija u l-amalgam ma nemminx li għandu jiġi projbit b'mod komplet. Naħseb li għandu jkun hemm eliminazzjoni gradwali u forsi jitnaqqas l-ammont ta' merkurju u dan jimxi anke 8 fit mal-konvenzjoni ta' Minamata. L-uż ta' dan it-tip ta' mili għandu jiġi approvat biss jekk ikun l-unika sustanza disponibbli f'każ partikolari. Ir-rapporter ukoll ressaq xi emendi illi jiċċaraw il-proposta tal kummissjoni u jiena Nappoġġa wkoll l-iżvilupp ta' teknoloġiji biex ma nkunux ma nkunux dipendenti fuq l-użu tal-merkurju fil-futur u nkunu nistgħu anke innaqsu l-ammont ta' prodotti li jkun fihom il-merkurju. Apparti minn hekk għandna nagħmlu reviżjoni tal leġislazzjoni li tista' tħalli impatt fuq il-merkurju u l-ammont ta' merkurju li jintuża. Għanna nippruvaw neliminaw l-użu tal-merkurju kompletament. Grazzi l-onorevoli Kriasi. Rivasi. Grazzi. Jina. You know. Meta nisma l-kollegi qegħdin naqblu għet nirrealizza fuq numru ta' affarijiet anke l-Kummissjoni eh, kulħadd qed jaqbel issa li l-merkurju u fuq livell dinji huwa teddida tas-saħħa tan-nies għalhekk tajjeb li naraw kif inħilsu minnu b'mod bl-iktar mod maġġel il-proposta tal-Kummissjoni għalija mhix ambizjuża biżejjed, għalhekk dak li jagħmel ir-rapporter huwa biċċa xogħol tajjeb u l-emendi nagħmluhom flimkien. Mela, fuq l-esportazzjoni ta' prodotti li jkollhom l-merkurju. Jiena ma tantx qed nara kif l-Ewropa tista' e, tesporta dawn l-affarijiet meta dan huwa projbit fis-suq waħdini. Aħna rridu x'nistgħu nespertu il-fluorescent lamps jew li kolom żewġ milligrammi ta' merkuri jew inkella il-batteries. Ġifiri għanna suq li proteġi l-Europa u bad minn banda l-oħra eh, qed nipprova nagħmlu l-impossibbli issa. Kif jintuża għas-saħħa l-merkurju qed nitkellmu fuq l-amalgam tas-snin jintuża wkoll mal catalyzers Mela nibda fuq l-amalgams. Nafu li anki l-leġislazzjoni Ewropea tgħid li dawn huma perikolużi, ġifieri hemm bżonn naraw kif neħilsu minnhom anki mill-31 ta' Diċembru sal-2021 qatt għandna, Anki d-dentisti għandhom ċans li jsibu alternattivi Imma araw ftit l-Svezja u Danimarka. Id-dentisti ma jużawx l-amalgams bil-merkurju, jużaw il-resins, jużaw ċertu siment aħdar u għat-tfal u għal-adulti jużaw l-istess ħaġa, ġifri jekk l-alternativi ma jiena meta niddiskuti ma' dentisti dawn jisom eh, eh, ma jridux bidlu l-motax tantu mamdorin jaħdmu kif jaħdmu li ma jridux bidlu. Imma sal-2021 irridu nispiċċawhom da dak iż-żmien. Forsi nistgħu nsemmu xi każijiet partikolari ma ma tantx hemm wieħed fuq seba' fuq it waħda. Issa fuq il-resins u f'ċertu prodotti biss finajl mux ma jridx ikun hemm eh, dan il, din il-kimika. U fil-industrija tal-klorin u jekk aħna ma natux żmien e, e, jedunna rridu nfittxu teknoloġija, teknoloġija teżisti. Rajdak. U meta nitkellmu fuq il-ċertu e, prodotti kimiċi bil li għandhom il-sodium fihom u l-metane, rridu naraw ukoll l-importazzjoni ta' l-iskart li fjom il-merkurju. Hemm il-likwidi u dawk li huma ukoll solidi. Il-likwidi hemm eh, il-teknoloġija li tirrendi dan l-iskart inert, jiġifieri mhux isiru solidi, imma nistaw namluhom dawn ġifri dawk li għandhom l-iskart solidu u likwidu jista' jagħmluhom fil-istat ta' inerti. Imma nafu li hemm ċertu kumpanniji Ġermaniżi li avvanzaw ħafna fuq dat tip ta' eh, inerzja tal-iskart. Ta Intom tafu li ektar ma nesportaw nitilfu traċabilita Nafu li jeżistu ċertu stejjer mhux possibbli ġifiri. Naħseb it-trasferiment e, teknoloġiku jrid isir għal-ħazna u anki għal biex nirrendu għom inerti. Issa fuq il-ħazna definitiva Jiena naħseb li nista' ngħidu mill-esperjenza naraw x'ġara fil-Ġermani eh, Strasberg Stokamin u nafu li l-ħazna s-sir eh, art ħafna fil-font imma mbagħad dejjem ikunem ċertu inċidenti jisfrundaw u ikunem il-leakages. naħseb li il-ħazna mandiġ tmur fil-fond, trid tkun anzi mhux fil-fond biex inkunu nistgħu eh, nimmaniġjaw aħjar. Ed nitkellem ukoll l-istess ħaġa nistgħu ngħidu għal eh, l-iskart radioattiv. Jiena wara li jedda kollu nixtieq ringrazzja il rapportor għamil biċċa xogħol veru tajba, grazzi. Merci. Grazie l'onorevole Dornan. Grazzi President, grazzi l rapporteur il-kontaminazzjoni minn 32 eh, sa 66 fil-Ġappun il-problemi il um, ta' minamata nafu ġifiri di sustanza kem hija ġibdannu fuq is-saħħa mhux biss ġifiri li kontu għal-ħut imma il termometri il-lampi u anki l-amalgams sta' sniene li għandhom dan il-prodott. F'Ottubru tal-2013 39 pajjiż u 26 eh, tal-Unjoni Ewropea iffirmaw il-Konvenzjoni ta' Minamata fuq il-Merkurju kienet kien avvanz kbir ħafna. Ġifieri għax dan kellu effett fuq il internazzjonali l-Unjoni Ewropea miex l-alfa u l-omega fuq dan is-suġġett, għalhekk il-fatt li nirrikorru għal latti atti delegati u ta' eżekuzzjoni m'għandhomx ikunu ir-regolu, da m'għandhom jibqgħu l-eċezzjoni tajjeb nżomm u d-majnejna u kol li rrida sovrana tal-Portugal u l-Estonia eh, li ħadu din il-deċizjoni imma inħedġuhom biex jifirmaw il-konvenzjoni ta' Minamata il-konvenzjoni ma jfissirx l-istati ma jkunux jistaw jihdu ċertu deċiżjonijiet kwantu għall-importazzjoni u l-esportazzjoni ta' prodotti bil-merkurju Issa dwar il-prodotti li jiġu mamula, prodotti ġifri bil-merkurju, jridu jittiġi rispetta tal-konvenzjoni. L-Istati membri ovvjament mod sovran għandhom obbligi imma fuq livell internazzjonali dan jistaw issa isaqsu sekretarjat tal-konvenzjoni eh, dan ma jsirx fisem l-istati membri Thank you very much, uh, Mr. Ayuso. Grazie l'onorevole Ayuso. Grazzi President grazie grazzi u kol rapporter u shadows ukoll. Nel L-proposta hija l-adattament tal-istrateġija tal-Merkurju brabta mal ftejm ta' Minamata. Il-proposta tal-Komissjoni tiddizappunta l għamlet li qed tinjora l-leġiżlazzjoni eżistenti fuq ir-residwi fl-Unjoni Ewropea jiddizappuntanti wkoll mill-perspettiva internazzjonali u dan semmiħ il-Kunsill ukoll għaliex tmur kontra l-Konvenzjoni ta' Minamata. U anki eh, l-elementi ta' u wkoll eh, inklużi mhumiex aktar xierqa. Però xorta waħda nixtieq ringrazzja rapporter għaliex ħareġ b'rapport tajjeb li jipprova jirrimedja żbalji importanti bħal pereżempju meta niġu restrizzjoni tal-użu l-insibu fl-annes numru 3 għal produzzjoni tal-metilati u l-potassju jammetti li hemm alternattivi mingħajr merkurju u jistabilixi deadlines stretti biex nagħmlu l-phase out tal-merkurju f'dawn il-prassi bħalma insibu kol fil-konvenzjoni ta' Minamata dwar il-ħazna u l-eliminazzjoni tar residwi tal-merkurju proposta tinkludi dawn l-inkoerenzi. L-ewwel net, inkonċepibbli li l-Kummissjoni tippermetti l-ħażna permanenti fi stat likwidu bħalma qalet sinjura di bażi kontra il-liġi tal-ħażna. Kont il-konvenzjoni ta' Basilea, il-residwi tal-merkurju għandhom jiġu stabilizzati jew solidifikati qabel ma jiġu eliminati. U apparti minn hekk id-direttiva tar-residwi tagħna tobbliga li li irdu kemm trattament ukoll. Il-Kummissjoni edha tażel l-inqas alternattiva rigoruża. Mill-banda l-oħra jippermetti l-ħażna permanenti taħt l-art. Mingħajr xi tip ta' evalwazzjoni jiena naħseb li merkurju fl-opinjoni tiegħi sissa l-ħażna taħt l-art kienet obbligata għal għal l-iskart radioattiv. fil każ tal-merkurju memx radioattività, U allura naħseb li jkun aħjar il ħazna eh, mhux taħt l-art għaliex bekk ma jkunx hemm riski bħal infiltrazzjoni fl-ilma u jista' jkun hemm aċċess ukoll f'każ ta' emerġenza. Naħseb li din hija alternattiva li tittiġi evalwata aħjar, naħseb. Apparti minn hekk il-Kummissjoni qed teżiġi jew tipproponi insomma ħażna standard li hija il-minjiri tal-melħ minna ġustifikazzjoni. L-istudju ta' impatt tal-Kummissjoni għandhom mal-150 paġna u laqqas waħda ma tanalizza l-alternattivi tal ħazna eh, fil-wiċ, pereżempju, eh, l-element ambjentali m'hemm xejn fuq hekk f'dawn il-paġni kollha. Il-minjiri tal-melħ x'aktarx huma eh, huma huma post ta' ħażna li mhumiex siguri u jista' jkun hemm ukoll infiltrazzjoni eh, fl-ilma għaliex il-melħ eh, huwa sostanza korrosiva ħafna. Naħseb il-Kummissjoni għandha tkompli tevalwa dawn il-possibilitajiet. Jiena qed ukoll li hemm bżonn aktar eh, regoli stretti. Hemm alternattivi, hemm tekniċi wkoll li jistaw waslu għal soluzzjoni. Jiena eh, neħx rib l-aktar minjera tal-melħ antika tmullura għal żmien il-Feniċi u nizgurak li hemm nies li ilhom jaħdmu bil-merkurju u ma kellhomx problemi. Naħseb li hemm alternattivi aħjar hemm bżonn tistudjhom il-Kummissjoni u jien se nippreżenta emendi u lesta li niddiskutihom mal-rapporter u shadow rapporters. Thank you very much, Mr. Florence. Grazie onorevoli Florence. Grazie tassew, Sir President. Naħseb illi ħadd mandu dubju illi l-merkurju huwa wieħed mill-iktar sustanzi perikolużi li nafu bihom. Din il-kwistjoni ilna niddiskutu 20 sena. Hemm min qed jgħid hawn xi kollegi li laqas kienu hemm meta bdew id-diskussjonijiet. L-amalgama dentali semmejna kemm il-darba, kellna regolamenti differenti, l-istati membri jistaw jużawhom jekk iridu imma lanqas implementaw dawn ir-regolamenti eżistenti l-istess ħaġa fir rigward tal-esportazzjoni tal-merkurju. jekk dawn ir-regoli mhux qed jiġu implementati, mela għalhekk ninsabu fuq sitwazzjoni li qegħdin fija. Ma naħsibx li għandu ikun hemm projbizzjoni ġenerali fuq il-merkurju kollu. Naħseb li għandna nżommu f'moħħna il-proċess kollu kemm hu, kif jiġi użat il-merkurju. Irridu nitkellmu dwar l-usu sikur tal-merkurju. jekk dan sempliċement qed jintrema fil-dibel mela dan ovvjament huwa ħażin ħafna. Anke l-industrija produzzjoni tal-alkohol, per eżempju, u ta' ċertu produzzjonijiet differenti li jużaw il-merkurju rridu naraw li jkun hemm metodi adekwat, adekwati għal kif jintremma il-merkurju. Irridu li jkun hemm prodotti li jagħmlu użu iktar ma imma qed nitkellmu dwar il-fatt li għom dan ukoll. Naħseb li sempliċiment ngħidu li jkun hemm projbizzjoni din hija xi ħaġa sempliċi iżejjed. Naħseb li għandu jkollna regoli iktar individwali. Għandna naraw fejn tassew hemm periklu minn din is-sustanza 20 sena ilu deġa introduċejna ċertu proibizzjonijiet, Imma jrid ikunem hemm ċertu regoli għall-industrija u jkun hemm ukoll possibilità għall-innovazzjoni. Imma irridu nżommu f'moħħna koll l-aspett ekonomiku dan kollu. Bradu bita xejn hemm ċertu nuqqasijiet hawnhekk. kellna mal-2000 emenda dwar dan u ħafna minn dawn kollu għandu x'jaqsam ma' dak li qed insemmu hawnhekk fuq il-merkurju. Hemm definizzjonijiet ċari dwar l-użu tal-merkurju. Kultant jiġi projbit kompletament u foqsma oħra fejn ikollok l-aħjar protezzjoni għal ħaddiema Eh, mhux dejjem ovvjament dan jiġi implementat bl-istess mod madwar l-Ewropa. forsi fi żmien sentejn tlieta nagħmlu revizjoni oħra, imma naħsibx li għandna nagħmlu projbizzjoni sħiħa dan jista' jkun ta' dannu kbir għall-industrija. Grazzi tassew, Sur Florence nixtieq nagħti issa l-mikrofonu lill-Onorevoli Nikola Sik. Grazzi tassew sur President fil-qosor. Jiena nixtieq nesprimi l-opinjoni tiegħi fuq dan is-suġġett ukoll. Jiena tajda għatajnejn id-dettalji. U ħriġt b'xi fatti li nixtieq naqsam magħkom. U nixtieq nitlob li jkun hemm approċċ realistiku għall-evalwazzjoni tal-partijiet individwali ta' dan l-approċċ jaħtieġ li ovvjament nimxu ma' żminijiet. Il-merkurju irid jiġi projbit fejn jista' jkun naqbel ukoll ma' dak li qal ir-rapporter. Irridu insibu soluzzjonijiet li jmexxuna il qoddim U fejn jista' jkun ikun hemm projbizzjoni tal-manifatturazzjoni u produzzjoni tal-merkurju iżda fejn m'hemmx alternattiva dan għandu jiġi użat skont proċeduri, skont ċertu proċeduri stabiliti u bċertu konsiderazzjonijiet ukoll fil-waqt li nfittxu alternattivi oħra. Il-merkurju jista' jiġi użat fil-katalist u u naf illi x'inhuma il-proċeduri differenti li għanna fl-Unjoni Ewropea, zidan dan il-proċeduri m'għadhomx jeżistu. Anzi, dawn il-proċeduri għadhom jeżistu fl-Ewropa u għalhekk irridu insibu eh, alternattiva għalihom. għal ċertu sustanzi oħrajn kellna approċċ iktar bilanċjat. Nixtieq nitlob li kwalunkwe bidliet li jsiru fid-dati u f'dawn l-emendi bħal eh, per eżempju Deċembru l-2020 għal ċertu dati ta' skadenza u dan għalhekk irid jirrigwarda l kontenut tal-merkurju f'ċertu sustanzi. Grazzi tassew, jiena nixtieq eh, nagħmel mistoqsija lill-Kummissjoni. Fuq il-kwistjoni tal-proibizzjoni fuq l-esportazzjoni fuq regolamenti eżistenti, hemm ċertu derogi għal proibizzjoni ta' esportazzjoni fir rigward tar-riċerka u l-użu medicinali Fil-proposta l-ġdida tal-Kommissjoni, il-proibizzjoni ta' esportazzjoni hija biss fuq ir-riċerka. Għalhekk nixtieq insaqsi l-Kommissjoni x'inija s-sitwazzjoni fir-rigward tad deroga fuq l-użu mediċinali għal pereżempju mediċina omeopatika u f'dan il-każijiet il-merkurju huwa meħtieġ għal kura u jkun jinsab f'ċertu prodotti. Skont ir-regolament attwali dan ma jkunx permissibbli qed nifhem tajjeb. Grazzi tassew, naddu sal-mikrofonu lill-Onorevoli François Grostet. Il-President. President, nirringrazzjak jiena se noqgħod intawwa għalax ħafna affarijiet li kelli f'moħħi diġà ntqalu, jiena ovvjament naqbel ma' kulħadd mal-opinjoni li eh, għal-fatt li l-merkurju ovvjament għall-ambjent huwa s-saħħa dan iġib huwa ta' dannu imma il- meta iqablu mal-Kommissjoni Ewropea l-pożizzjoni tal-rapportor hija waħda stretta wisa u dik tal-Kommissjoni hija aħjar. Jiena mħasba meta l-rapportor qed jitlob il-projbizzjoni kompluta tal-importazzjoni tal-merkurju anki il-prodotti fil-qasam tal-kummerċ li għandhom il-merkurju. Issa, dawn regoli pal dawn huma kontroproduttivi għax pereżempju fil-farmaċija jintuża il-merkurju il fil-fċertu til-qim u anki nafu ġifiri dawn kollox u fil-prodotti fil, fil prodotti ta' saħħa li huma omeopatiċi dawn kollha huma ċertifikati, ġifieri jekk aħna nipprojbixxu l-użu tal-merkurju f'ċertu żmien hemm bżonn ikollna l-alternattivi. Għalissa f'ċertu oqsma dawn għadhom l lebda alternativa. Dak li kelli ngħid jiena għax meta wieħed jitkellem fuq restrizzjonijiet qed inkunu stretti ħafna, idejna marbutin ħafna, inġibu iktar problemi. E, nistennew sakemm ikollna alternativi noqogħdu attenti ħafna għax f'ċertu oqsma għatanna għandna bżonn derivati tal-merkurju. Issa il rappreżentanta tal-Kummissjoni, Sinjura Winning. Thank you, Chair, and good afternoon to everybody. Grazzi tasse, sew nofsna ritajjeb il-kulħat fit tweġiba batija jiena ser nifoka fuq il-kuntest ġenerali tal-proposta tagħna u nipprova nindirizza l-elementi prinċipali li semmew f'dan id-dibattitu grazzi tal-kommenti tagħkom. Li qed jagħtuna kontribuzzjoni tajba għal dan id-dibattitu li għandna Eh, bħalissa għaddej fuq livell interistituzzjonali nixtieq infakkarkom li fuq livell internazzjonali aħna ninsabu fuq qudiem fil-politika tal-Merkurju għaliex mid-disajnijiet aħna naqqasna l-użu tal-Merkurju bi 80% u limitajna l-użu fil-prodotti u fil-proċessi u anke permezz ta' direttiva ROHS u tal-emissjonijiet għanna narfu u koll li l-azzjoni internazzjonali hija l-iktar azzjoni meħtieġa f'dan il-qasam. Għaliex bejn 40 u 80% tal-merkurju li jispiċċa fit-territorju Ewropew jiġi minn partijiet oħra tad-dinja. Il-konvenzjoni minn Amata kienet suċċess fil-diplomazija Ewropea ambientali għaliex hija appoġġjata wkoll mill-imsieħba internazzjonali bħal istati Uniti, iċ-Ċina u l-Ġappun u timxi it-fit mal-akki Ewropew. Dan ser inaqqas mod drammatiku l-merkurju madwar id-dinja u ser jippermetti illi l-ekonomiji kollha kbar ser ikollhom japplikaw l-istess kriterji u dan se jkun ta' benefiċċju għal dawk li huma eh, li jużaw alternattivi għal merkurju. Mela, il-proposta tal-Kummissjoni. X'inhija il-proposta tal-Kummissjoni? Aħna rridu niżguraw li kollna livell li ta' protezzjoni għal saħħa taċ-ċittadini u anke għall-ambjent irridu għallek li kunem ratifika maġla mill-Unjoni Ewropea fl-Istati membri. Dan jiprojbixxi u koll l-użu tal-merkurju fċertu prodotti u fosma industrijali li mumiex ta' beneficju għas-saħħa u l-ambjent. U dan naħseb li huwa pass importanti l-qoddim biex aħna nikkonfermaw anke l-irwol tagħna fuq livell globali biex innaqsu dawn l-emissjonijiet. Issa, kwistjonijiet prinċipali li tqajmu matul dan id-dibattitu. L-ewwel fuq l-amalgama dentali. Li l mill-kriterji tal-konvenzjoni tajjeb li mmorru għant l-lin mill kriterji tal-konvenzjoni u aħna xtaqna li separators dentali jkunu obbligatorji biex innaqsu eh, dan il-merkurju u nippermettu biss l-użu tal-capsulated amalgam biex niproteġu l-dentisti u l-pazjenti mill-vapers tal-merkurju. Aħna ma, proj, ma, proj, ma projbizzjoni tal-użu tal-merkurju. U dan tistgħu taqra fl evoluzjoni tal-impatt minħabba evidenza xjentifika li rajna. Dan nissemma wkoll matul dan it-tibattitu għaliex ċertu stati membri għandhom skemi differenti li tajjeb li dan jirregolaw taħt is sistema nazzjonali tas-saħħa tagħhom. Fuq l-iskart aħna qed nissuġġerixxu illi ikollna l-alternattiva illi is-6000 tonnellata ta' merkurju likwidu mill-industrija jinħażen eh, taħt l-art b'mod sikur. Dan ikun mod effettiv li bih nevitaw li jkun hemm skandli oħra tal-merkurju kif rajna fis-snin li għaddew Dawn diġà għamlu ħsara l reputazzjoni Ewropea u jekk l-istati membri jiddeċiedu li jagħmlu li, li eh, jaħznu il-dak li l-merkur li huwa solidifikat biss eh, l-evidenza xjentifika hemm waħda biss li turi dan. L-oħrajn semmu li memx teknoloġiji meħtieġa, mela il-merkurju irrit jinħazen għal 10 snin jekk ma jkun solidifikat. U dan irid jiġi ikkontrollat u jista' iwassal għal ċertu piżijiet amministrattivi żejda. It-tielet kwistjoni li tqajmet hawnhekk kienet tirrigwarda l-esportazzjoni li norbtu il-suq intern u l-leġislazzjoni tal-kummerċ fir rigward dawn il-prodotti jista' iwassal kif intqal hawnhekk aktar kmini sabiex il-produzzjoni ta' dawn il-prodotti tmur f'pajjiżi terzi fejn il-kontrolli ma jkunux daqstant stretti u bekk ma nkunux qegħdin niksbu l-anijiet ambjentali illi aħna nixtiequ niksbu. Apparti minn hekk dan jista' jagħmel komplikazzjonijiet fuq l-standards interni tagħna u għalina għalhekk l-aħjar mod li bih nilħu dan il-suq ħieles globali l-ewwel huwa li nilħu l-konvenzjoni u pajjiżi terzi. Imbagħad nużaw klażuli eżistenti biex nikkonvinċu l-imsieħba tagħna sabiex iwessaw il-kontrolli tal-prodotti tagħhom billi jintegraw fih dan il-konvenzjoni ta' Minamata standards Ewropej li ġew adottati taħt il-leġislazzjoni tal-suq intern. Fl-opinjoni tagħna dan huwa l-aktar mod effettiv li bih nistgħu nindirizzaw u napplikaw standards Ewropej li huma iktar stretti minn dak li għandna taħt il-Konvenzjoni ta' Minamata. Kien hemm kwistjoni oħra li tqajmet fuq il-compounds u li għandhom jiġu jkun hemm derogi għall-industrija farmaceutika. Aħna nemnu illi id-derogi għal proibizzjoni trasportazzjoni huma diffiċli li wieħed eh, jistipula u jimplementa aħna bħala kummissjoni żammejna deroga fejn hemm evidenza ċara. L-użu tal-merkurju fil-industrija farmaceutika f'dan il-prodotti huwa limitat ħafna u aħna nemnu li hemm biżejjed provvista globali mingħajr ma ma jkun hemm bżonn ta' esportazzjoni min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Issa, l-importazzjoni tal-merkurju u l-projbizzjoni ta' dan l-element. Aħna nemnu li id-domanda l-merkurju qed tonqos minħabba restrizzjonijiet kemm fil-prodotti u fil-proċessi iżda l-Unjoni Ewropea xorta se jkollha bżonn timporta dan l-element għaliex il-kapaċità ta' riċiklaġġ tagħna mhix biżejjed u naħseb ukoll li tajjeb li inħallu din il-possibilità biex nejnu l-pajjiżi li għandhom ċertu problemi biex nejnu għom jġestjonaw l-iskart li fih il-merkurju. U naħseb li dan dinja raġuni valida li nimxu ma dak li proponejna. Apparti minnek, Hemm ukoll il-proċedura ta' konsens għall-importazzjoni tal-merkurju li aħna inkludejna fil-proposta tagħna. Dan huwa wkoll skont il-kriterji ta' minamata u huwa strument adekwat biex nillimitaw dawn eh, dan l-użu għal dawn il-każijiet biss. Sur President, nittama li indirizzajt il-maġġoranza tal-kommenti li saru u nittama u koll, u s-salek konkludi għonek. Grazzi tassew. Grazzi tassew, naddi issa il-mikrofonu l-rapporter Stefan Ek sabiex jikkonkludi d-dibattitu. Grazzi tassew, Sur President. Mela, Jena nishtiq nirringrazzja l sur Florence għal klim ġentili tijaw li għal li jena zazuħ bizzejiet biex noħroġ b'ġudizzju. Naħseb li għandi ħafna esperjenza imma eh, din hija dieta eżemplari. Eżis kollegi, grazzi tassew għal kontribuzzjonijiet utli tagħkom fuq dan is-suġġett stant importanti. Jiena kelli l-opportunità li nħares lejn l-approċċi tagħkom u lejn ir-red lines tagħkom, nixtieq nassigurakom li jinser nagħmel dak kollu li nista' biex naħdem mod kostruttiv u ninkludi dak li semmejtuli intom. Jiena konvint li l-kol kemm aħna ser nibbenefikaw jekk nipproteġu is-saħħa pubblika u l-ambjent, il-kol kemm aħna jimportana U nafu wkoll l-isforza attwali sabiex jitnaqsu dawn ir-riski minħabba l tal-merkurju, dak li qed isir mhuwiex biżejjed, aħna rridu li jkollna miżuri iktar effiċjenti kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell internazzjonali. Biex niksbu dan, irridu jitwessaw l-lanijiet leġislattivi u inħarsu u kollejn il-konsegwenzi ekonomiċi biex naraw kif nistaw nelbuhom u ma nifukawx biss fuq x'et jiġri eh, wara l-bib tagħna irridu koll nilqaw dawn l-sfidi u nibdluhom f'opportunitajiet ekonomiċi. Narfu l-opportunitajiet tagħna wkoll fir-rigward ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw. Il-politika ambjentali dejjem kienet il punt ta' għal teknoloġiji innovattivi u għal diskussjonijiet intensivi għal approċċi politiċi ġodda. Ma nistawx inħarsu biss lejn affarijiet mod ambjentalista u ekoloġiku u ninjoraw l-użu tat teknoloġija ejja ma nħdux dan l-approċ, non l-approċ u nadottaw politika ambientali sostenibli. Dan se jkun ta' beneficju għal-futur u bekk nkunu nistgħu anke aħna nappoġġaw l-industrija. L-aktar interess importanti għalina fil-futur u għalli kollna dinja f'saħħitha u dinja sikura għallu uliedna għal saħħitna. U mhux għalina biss, imma anke ġenerazzjonijiet ta' warajna irridu naraw kif nistgħu naqsru l-produzzjoni tal-merkurju biex ikollna dinja binqas merkurju nieħdu passi eh, ambizjużi u kuraġġużi għaliex inkella maħna qed nagħmlu xejn konkret biex intejbu l-affarijiet. Din il-politika ser taffetwa il-ħajja tal-ċittadini tagħna fil-futur. Il-politika ambjentali tagħna għandha tiżgura illi l-interess ambjentali għandu jagħtina iktar sigurtà u li għandu jkun hemm ukoll ta' maqsuma bejnietna. Dan mhuwiex biss fl-interess ta' gruppi żgħar u ta' dawk li għandhom li huma f'saħħithom fuq livell ekonomiku, imma din hija ta' sfida għall-aspetti kollha tas soċjetà. L-industrija tista' tinvesti fl-innovazzjoni sabiex tiżgura li jkollna ambjent sigur u suċċess ekonomiku. Dawn jistgħu jaħdmu id fit. Għanna biss pjaneta waħda x'nipproteġu grazzi ta' attenzjoni tagħkom u l lest li naħdem magħkom anke fil-futur. U nittama illi kolkom vaganzi tas-sajf ta' mistrieħ biex nirġu lura b'enerġija ġdida wara l pawza għas-sajf u nerġgħu nibdew nibnu din il- nerġgħu nibdew nibnu dan il-proġett Ewropew minkejja nuqqasijiet li kellna li għandna. Grazzi ħafna, is-Sinjura Winning tixtieq terġa' żid xi ħaġa Skużawni li jina eh, meta bl-entuzjazmu li kelli biex nirrispondi għal mistoqsijiet kollha u l-kummenti insejt nirringrazzja il-rapporter għamel biċċa xogħol tajba u anki malajr tajjebek li nistgħu nistennew bil-ħerqa il-konklużjonijiet qabel ir-ratifika. Grazzi ħafna sur Ekin. U grazzi ukoll għal kommenti minn anti Shadow Reporters. Aħna u koll nirringrazzjaw l-rapporter Is-sur ek, iż-żazuħ tagħna is-sur ek. Allora, euh, Issa, qabel imorru naddu għal punt li mhix naqx ngħidilkom li l-emendi iridu jaslu sa 13 ta' Lulju sa' nofsinhar u f fil-Kumitat MV nivvotaw fit-13 ta' Ottubru li jmiss. Issa immorru għal punt li jmiss kif qal il-President Sur Lavija mhux se eh, niddiskutu ma' l-Olaf għax kif tafu il-ġimma eh, l-oħra il-ftajim ta' kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Philip Morris ma ġiex imġeddet, għalek mux se namlu dan il-punt u bekk immorru għal punt 22 ħan diskutu issa ma' Sur Heinrich Wegener li huwa l-President tal-High Level Group of Scientific Advisors fuq ix-xogħol tal-Scientific Advice Mechanism, l-SAM. And uh, I'd like to... Uh... Grazzi, nishtiq nibda billi nirringrazzja l-Komitat ta' din l-istadina. Skużawni, ek joġobkom minn se jitla il-kamra, nitlobkom tamlu dan fil-kwiet tajjeb li nisimaw l instidentana u fis-silenzju, grazzi. Grazzi ħafna tal-intom qed tikkooperaw. Grazzi. Eh, so thank you very much. Grazzi ħafna lill-Kumitat għal din l-istedina biex nippreżentalkom il mekanizmu l ġdid tal-kwarir xjentifiku jiena Henry Wegener il-President tal-Grupp tal-Livellu li tal-Konsulenti Xjentifiċi. Jena eh, professur ta' sigurta eh, tal-ikel għattajt ħafna mill-karriera tiegħi naħdem fuq evidenza xjentifika għal dan il-kumitat u kumitati oħrajn li jiddeċidu fuq kwistjonijiet leġislattivi importanti bħas sigurta alimentari u l-ambjent. Apparti minn hekk il-Viċi President Eżekuttiv tal-Università Teknika tad-Danimarka. Però ir-raġuni għal għalfejn qiegħed hawnhekk illum huwa għaliex jiena l-President il-ġdid tal-grupp tal livell u għalli ta' konsulenti xjentifiċi. Flimkien miegħi għandi tliet membri ta' dan il-mekkanizmu segretarjat il grassja Cavallo li naħseb minnkom li tafuha, Jeremy Bray u Jan Marko Müller. Nittama li permezz ta' dan l-intervent nurukom għalfejn jina naħseb li dan il-mekkanizmu huwa zida importanti ħafna mal korpi li joħorġu parir xjentifiku fġiħ il-proċess xjentifiku Ewropew. il mekanizmu Eh, forse nejdilkom is-slajd li jmissu intom taqilbu għaliex mhux qatir nexxieli jena jgħid il-kellim. Ah, you also have to turn it on. Thank you for technical support. Grazie ħafna tal-għajnuna teknika, mela. L-SAM kompli jibni fuq storja twila tal-użu tal-evidenza xjentifika fl-Unjoni Ewropea. Xi ħaġa li toħodna lura bażikament għal twaqqif tal-JRC u l-inklużjoni tiegħu fil- sistema ta' appoġġ kif ukoll it-twaqqif tal-programmi qafas li ġew żviluppati maż żmien. ħafna qasma tal-politika. Aħna rajna twaqif ta' għat ta' aġenziji speċjalizzati eh, mis-snin disejn law fil-fat kif ukoll Kien hemm il-Kumitat Stower ukoll maħsub biex jgħin lill-Parlament. U fl-2012 eh, kien hemm it-twaqqif tal-funzjoni ta' konsulenza xjentifika l-estensjoni ta' din il-funzjoni issa eh, din qegħdin inwettqu aħna bħala l-SAM. Eh, ksibna ħafna esperjenza anke bil-suċċess ta' din il-funzjoni u ġiet deċiż mill-President Juncker li kellna bżonn nirriflettu u eventwalment żviluppajna format ġdid Kummissarju Majdas siġi mistieden biex jipproponi mekkaniżmu ġdid li jkun jista' jwettaq il-funzjoni ta' mekkaniżmu li jkun jista' joħroġ parir xjentifiku flora livelli tal-Kummissjoni u jservi wkoll bħala punt fokali ta' parir xjentifiku fl osma kollha tax-xjenza bris il-proċess leġislattiv Ewropew. Ir-riżultati tar-riflessjoni tal-Kommissjoni kienet waqif ta' dan l-essejjem li dan tistaw taraħ fiċ-ċentru ta' din is-slide. Eh, kompost minn grupp ta' livell oli ta' konsulenti xjentifiċi, seba' persuni, kif ukoll segretarjat li joffri appoġġ operattiv lil grupp ta' livell oli. Ah, tista' tqabblu dan mal-format preċedenti. Funzjoni estiża maħsuba biex tindirizza kwistjoni aktar komplessi kif ukoll ammonti kbar ta' xogħol. Dan l-SAM jirrispondi wkoll għat-talba min-naħa tal-President u l-Kulleġġ eh, komunikat permezz tal-Kummissarju u nirrapportaw lura l-President u l-Kulleġġ permezz tal-Kummissarju. Aħna eh, niġbru input ċentifiku minn akademji, soċjetajiet ukoll minn entitajiet eżistenti tal-Unjoni Ewropea u lil minna mill-JRC u ovvjament ukoll mill-komunità xjentifika fis-sens usa. Il-ħsieb huwa li bażikament aħna nibnu fuq ix-xjenza eżistenti u nibnu l konsulenza tagħna b'mod interdixxiplinari inkluż ukoll l-adozzjoni ta' perspettiva olistika fuq kwalunkwe kwistjoni li nkunu qegħdin naħdmu fuqha. Hawnhekk tistaw taraw il-membri tal-grupp ta' livell oli. Il-Kummissarju wkoll. Fuq ix-xellu kantkom eh, Cedric Villani, matematiku eh, ċelebri Franċiż, Imbagħad għandna l-Elvira Fortunato mill-Portugal, il-Viċi President, magħrufa wkoll f'pajjiża, Rolf Dieter Hoyer dal-aħħar kien eh, Massern, mbatanna għandna wkoll Pearl Dijkstra, Janus Buġniki, eh, biologist molekolari mill-Polonja, Giulia Slingo, eh, taħdem fuq il-qasam tal-meteoroloġija, imbagħad għandkom lili wkoll il-President. Henrik Wegener naħdem fil-qasam tal-ikel. Dan huwa l-grupp ġifieri. U kif tistgħu taraw mill-kompożizzjoni tal-grupp qegħdin inkopru sensiela sħiħa ta' disċiplini xjentifiċi. Hija l-ambizzjoni tagħna li nkunu nistgħu nindirizzaw kwistjonijiet fl-oqsma politiċi kollha dawk li jeħtieġu input xjentifiku Namlu dan permezz tal-ħiliet multidisciplinari tagħna. E, xogħol ta' dan il mekanizmu u l-grupp tal livellu għalli wkoll huwa li inku natu respons, respons indipendenti l-politika u l leġiżlazzjoni Ewropea fi kwalunkwe ħin u fi kwalunkwe qasam kemm għal long term, medium term, short term ukoll, inkluż f'sitwazzjonijiet ta' kriżi fejn ikun hemm ħtieġa akuta ta' konsolenza. U importanti li nifmu wkoll li l-ħidma m'għandix tidduplika konsulenza eżistenti li tkun qed toriġina mill-att ġmielu ta' komitati ta' esperti u aġenziji speċjalizzati li jeżistu diġà. Ġifieri dejjem għandna nżvolġu ħidma komplementari, nżidu mal-ħidma eżistenti, pero qatt nidduplikaw. U ovvjament dejjem għandna ninkludu evalwazzjoni tal-limitazzjoni tal-evidenza li nkunu qegħdin nippreżentaw. Apparti minn hekk aħna mistiedna biex nkunu proattivi wkoll nidentifikaw kwistjonijiet politiċi li għalihom hemm bżonn konsulenza xjentifika. Nirrakkomandaw titjib ukoll għall-interazzjoni bejn il-policy making u konsulenza xjentifika in ġenerali fil-qasam Ewropew u biex insaħħu sinerġiji ma' strutturi xjentifiċi oħrajn. U hawnhekk nixtieq nenfasizza daqsxejn dan il-pont għaliex dan jista' jkun wieħed mill-loqsma fejn għandna l-potenzjal biex nagħmlu l-aktar bidliet importanti fil-konfront tax-xjentifika Ewropea in ġenerali. Il-Kummissjoni bitwaqqif ta' L-sejjem stidnet ukoll l-laqdiet akademiċi nazzjonali kollha biex eh, jikkoperaw flimkien fuq livell Ewropew, fuq l-iżvilupp ta' parir xjentifiku fġieħ il-politika. Da, sazmir riċenti dan il-qasam kien frammentat ħafna u f'ħafna pajjiżi inkluż dak tiegħi eh, l akademiċi in ġenerali ma kienux jiżvolġu parti attiva ħafna eh, fli jinformaw diskussjoni u deċiżjonijiet politiċi bix-xjenza bl-aħjar xjenza disponibbli. Jiena naħseb li bitwaqqif tal-SAM u din il-kollaborazzjoni mal-akkademji xjentifiċi Ewropej nittamaw li nkunu nistgħu nistrutturaw il-komunità xjentifika fl-Ewropa b'mod li nilabu rwol aktar attiv fil-forniment ta' parir xjentifiku minn dawn is-sorsi kollha li huma mitqiesa bħala sorsi indipendenti u apparti minn hekk nkunu qegħdin naħdmu fl-ogħla livelli xjentifiċi wkoll. Apparti l-indipendenza tagħna element importanti dan tan natura tal-SIM. Apparti minn hekk aħna wkoll trasparenti u kwalunkwe ħaġa li nagħmlu se tkun maqsuma. Eh, għanna website koll, ħloqna website biex tkun tista' tgħin f'dan ir-rigward. Il-minuti tal-laqat pereżempju u d-dokumenti kollha li jiddeskrivu x-xogħol qegħdin nagħmlu u fiex wasanna u kollu, eventualment meta nikkonkludu fuq ċerti suġġetti, naqsmu kollox, intellaw kollox fuq il-website tagħna. Issa se ngħid xi ħaġa dwar is-suġġetti li qegħdin nindirizzaw. Fil-bidu aħna indirizzajna żewġ suġġetti għall-evalwazzjoni xjentifika tagħna. L-ewwel neħed iċ-ċiber sigurtà mhux se naħli ħafna ħin nitkellem fuq dan is-suġġett hawnhekk, però s-suġġett li ieħor jaf jinteressakom aktar u allura se nkellimkom aktar fuq dak is-suġġett. Nispjegalkom ukoll x'għamilna b'mod li nurikom unfemkom kif naħdmu. Dan is-suġġett huwa fuq l-emissjonijiet tal-light duty vehicles u l-testjar fil-laboratorju. Xogħol ġi prezentat lina wara talba mill-Kummissarju Kanjete. L-Kummissarju Mojdas u bbażi ta' din it-talba ħna zviluppajna scoping paper fejn kellna l-outline tan-natura tal-ħidma li konna se nidħlu għalija. U fid-dialogu mal-Kummissarju ġi deċiż li din il-ħidma għandha issir insomma. l-scoping paper dejja l-ambitu tal-ħidma tagħna li nappoġġaw żewġ flussi ulterjuri ta' ħidma min-naħa tal-Kummissjoni. Ġifieri li niżguraw li teski mill-ġdida l-emissjonijiet tinżamm rappreżentattiva għall-emissjonijiet reali u apparti minn hekk biex nirriflettu fuq l-opportunitajiet għall-użu ta' data xirqa jew l-iżvilupp ta' għodda ta' simulazzjoni b'mod li naslu għal estimi li qarbu lejn id-data reali. Il-punti li se nindirizzaw aħna f'dan il-kontest huma x'inhi l-bażi għat-titjib tal-kejl tal-emissjonijiet ta' CO2 ta' dawn l-LDVs b'mod li nħorġu b'valuri mbagħad li qarbu lejn id-dejta reali. U apparti minn hekk li ma proċċi jafu jkunu mitqiesa x'inhu ma djufijiet u s-saħħiet bħala trasparenza u li ma ħidma addizzjonali jaf tkun meħtieġa. Issa eh, se nippreżentaw analiżi ta' diversi alternattivi b'mod li ngħinu fid-diskussjoni politika għas-snin li ġejjin. Il-kalendarju tal-ħidma tagħna huwa fil-kontest ta' din il-kwistjoni li meta ċettajna dan l-eżerċizzju ta' scoping fi frar kien deċiż li noħorġu b'opinjoni għal Ottubru. Ġifieri kellna biżejjed żmien biex niżguraw li jkun hemm proċess dettaljat. Imbagħad dimna u għadna naħdmu fuq il-ġbir ta' evidenza u parti minn dan ix-xogħol kien jinvolvi l-inżuru wieħed mill-istituti ewlenin tal-ekspertiż ta' servizz tal-Kummissjoni. F'Ġunju kellna workshop ukoll ta' esperti. Dawn l-esperti ġew identifikati permezz ta' evalwazzjoni dettaljata ta' l-esperti kollha fix-xena globali li kellhom l-ola livell ta' mertu l-akbar impatt u dak li kienu mitqisa bħala komplementari b'mod li jkun inkopru il-punti kollha li kellna qudiemna. L-esperti kienu mistiedna f'workshop f'Lisbona u issa qegħdin naħdmu fuq l-ammont ta' input ċentifiku li ksebna. Settembru se jkollna stakeholder meeting ukoll fejn nistiednu l-partijiet interessati li mhumiex parti mill-komunità xjentifika biex dawn jagħtuna aktar informazzjoni li tkun tista' tintuża mill-grupp tal livell għali qabel ma niżviluppaw imbagħad l-opinjoni finali tagħna f'Ottubru. bej wieħed u ieħor ġifieri dan kien il-mod kif eh, qegħdin naħdmu. Il-ġbir tal-letteratura disponibbli ġifieri bħas-soltu. Meta jsiru dawn it-tip ta' evalwazzjonijiet, eh, workshops ukoll bejn l-esperti li jkunu mażula skont il-mertu xjentifiku, l-akademji xjentifiċi hawnhekk kienu utli ħafna eh, f'dan ir-rigward u mbagħad id-dialogu mal-stakeholders rilevanti qabel ma finalment naddottaw l-opinjoni tal-SAM. Dan l-eżempju nittama li u rejtkom kif beħsibna naħdmu fuq dawn is-suġġetti. Suġġetti pjuttost komplessi li jeħtieġu approċċ xjentifiku multidisciplinari. Apparti minn hekk, eh, fl-interess ta' il kumitat ngħidilkom li ġala darba dan huwa viżibbli wkoll fuq il-homepage tagħna, ngħidilkom li aħna ħdimna wkoll fuq it-tielet suġġett. Kien nqażmien din id-darba però u lan ma kienx li niżviluppaw opinjoni minflok ridna noħorġu bi spjegazzjoni eh, nota eh, fuq il-kwistjoni marbuta mal-glifosat b'mod li narfu l-Kummissjoni fuq is-sitwazzjoni f'termini ta' evalwazzjoni xjentifika ta' din is-sustanza l-glifosat. Ġifieri dawn huma tliet kwistjonijiet li jew tlestew jew għadna għadin naħdmu fuqhom. U bekk nista' nagħlaq il-preżentazzjoni tiegħi u jekk għandkom mistoqsijiet. Merħba bihom, grazzi. Merci a vous. Grazzi. Min jidher ma wħadd li jixtieq ehm, jintervjeni. Nerġa' saqsiko għaw xi ħadd li jixtieq ehm, forsi poġi xi mistoqsija jew għandu xi kumment, Signora Gerling. Iva, grazzi. Xtaqt insaqsi ftit dwar il-relazzjoni li għandkom mal-parlament, jew li m'għandkomx, u forsi x'tip ta' relazzjoni jista' jkollna. Jekk u jekk se tkun qed tavalwaw affarijiet li huma ta' interessa lilna u tagħtu informazzjoni koll lill-Kummissjoni xirwol għandu l-Parlament f'dan kollu? Em xi għandkom xirwol biex tkunu forsi ta' konsultazzjoni għal-Parlament? Grazzi, eh, natik il-mikrofonu biex twieġeb. Ma naħsibx li dan jista' jkun b'mod dirett. Iżda, l-opinjonijiet li joħorġu anke mill-mekkanizmu tal- Suġġerimenti xjentifiċi se jkunu disponibbli sabiex jinformaw id-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-Parlament. Għalhekk nittama li b'dan il-mod aħna nistgħu nejnu sabiex insaħħu d-dibattitu politiku u sabiex ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet fil-Parlament. kellna skambi aħna mal-komitat u importanti li aħna nkunu marfa mid-dibattiti politiċi li kunu għaddejjien fl-oqsma li fihom aħna naħdmu biex niżviluppaw evalwazzjonijiet xjentifiċi komprensivi biex dak li niproduċu aħna ikun utli u kostruttiv kemm jista' jkun. Anke għal proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Merci. Si uh, plus personne de Madame Grostet, allez-y. Grazie, jekk. Mela, l-Onorevoli Grostet. Iva, inti eh, li tiddependu mill-Kummissjoni Ewropea inti dan ettu. imma wara li qalet is-Sinjura Gerling aħna fuq livell personali ma nistawx nitolbukom eh, għal parir xjentifiku. Aħna per eżempju nitkellmu fuq l-endocrine Raptors. U u kieku li ittuna il-pariri ta'kom, pariri kun raġonevoli fuq suġġett bħal dan, per eżempju, intom tkunu tistaw tuna opinjoni biex tejnuna, aħna ġifiri nixtiequ opinjonijiet li jkunu indipendenti. Intom kiku tistaw tamluħ dan ix-xogħol? Thank you very much. Grazie tassew. Il-metodu li bih naħdmu aħna huwa illi aħna jew inwieġbu għat talbit li jsiru min-naħa tal-Kummissjoni jew nkella aħna nagħtu biċċa xogħol lilna nfusna. U f'dan tal-aħħar ikolna l-opportunità illi nindirizzaw kwistjonijiet li aħna inħossu li jistgħu forsi jikkontribwixxu anke b'mod xjentifiku Fil-kuntest tal-endocrine disruptors naf li għaddej ħafna xogħol Iżda fuq eh, safejna fjen, maħna ma tantx nistaw natu iktar valur miżjut. Imma fuq aspetti oħra, eh, aħna nistaw nikkontribwixxu fuq il-changing list aħna permezz ta' dialogu mal-Akkademja nistgħu nistiednuhom sabiex jikkunsidraw kwistjonijiet li jistgħu jaħdmu fuqhom. Għaliex kif ser jirriżulta mill-preżentazzjoni kif irriżulta mill-preżentazzjoni tiegħi, aħna nistgħu nindirizzaw bejn erba' sa' sitt kwistjonijiet fis-sena hemm ħafna mistoqsijiet oħra diffiċli li jeħtieġu iktar ħidma għal dawk li faslu l politika U għalhekk jekk jirna, jirna xielna nilħuq dan id dialogu strutturat ma l-akademi kollha xjentifiċi madwar l-Ewropa se jkollna bażi iktar soda sabiex niżviluppaw politika fuq livell Ewropew u livell nazzjonali. Iżda nittemaw l-Akademi Nazzjonali jkunu jistgħu jikkontribwixxu anke sabiex jassistu id-diskussjonijiet politiċi u dawn il-kwistjonijiet. Grazzi tassew. Merci beaucoup. Pa domanda. Grazzi ħafna, ma ħadd iktar li jishti ehm, jitkellem. Bella nirringrazzjak, ehm, eh, Sur Chairman, għal ehm, din il-prezentazzjoni tijak. Issa, ħammorru għal punt li mis, il-punt 23, qed nitkellmu dwar rezoluzzjoni qed nara li hawn ċertu numru ta' sponsors mhux qegħdin għaw fuq it-trans, għan fuq it-trans fats. Ja, vielen Dank. Ich habe gar nicht damit gerechnet, jetzt sofort dran zu kommen. Mela, ma ħsibx li ser nitkellem daqshekk malajr. Hija ħasra li dan is-suġġett qed jiġi indirizzat illum meta għandna ħafna kollegi li jidher li għandhom xi ħaġa oħra ħjar xi jagħmlu. Iżda, hija xi ħaġa pożittiva li għandna din l-opportunità biex nitkellmu dwar din il-mozzjoni konġunta għal riżoluzzjoni dan it-test eh, komuni li jirrigwarda it-transfats fl-ikel. U kontenta li ġis sottomess dan il-rapport. F'Diċembru tal-2014 kien mistenni dan il-rapport. Il-rapport juri il-rabta bejn mart kardiovaskolari u l ehm, wieħed ikun qed jieħu ħafna trans fatty acids. Jiena grata ħafna għal dan ir-rapport għaliex fid-diskussjoni tal-diskussjoni kena dwar ir-regolamentazzjoni tal-sigurtà flikel il-kol kam maħna ma kellniex bizzejiet informazzjoni, ma konniex nafu jekk dawn kollu jagħmel sens, l-qas konna nafu x'inhuma dawn il-xaħmijiet u għalhekk kien diffiċli li wieħed dawn idaħħalhom fit-tikketti tal-ikel. Forsi stajna nistabilixxu livell massimu ta' dawn il-xaħmijiet li sa' kemm ikunu aċċettabbli dawn ix-xaħmijiet u nitolbu il-Kummissjoni sabiex tfassal rapport. Dakinhar kellna pajjiżi li diġà kienu qed jgħidu illi l-kontenut ta' dawn ix-xaħmijiet fl-ikel kien limitat Iżda l-investigazzjoni tal-Kummissjoni uraw li hemm din ir-rabta bejn il-mart kardiovaskolari u kemm wieħed jikkonsma dawn ix-xaħmijiet. il ammont ta' TFAs eh, tnaqqas matul is-snin u l-ammont li qed jieħduh ċertu l-ammont li qed jikkonsaw ċertu ċittadini xorta għadu always u għadu always ċertu prodotti. Għalhekk irridu nindirizzaw l-alternattivi kollha differenti sabiex l limitu massimu tal tiegħek TFAs, jina naqbel ma din l-evalwazzjoni u mux wahdi naf li jem numru ta' kollegi li jaqblu miħaj. Jaqblu illi mux iktar minn terz ta' ċittadini tagħna jafu x'inhu ma TFAs. Għalhekk it-tikketjar jekk nsemmu it-TFAs mhux biżejjed mhux ser nilħu lan tana, mhux se tkun informazzjoni utli, għalhekk l-aħjar li nistabilixxu limitu massimu ta' kontenut ta' dawn TFAs. Nixtieq nisma' ukoll x'jaħseb il-Kunsill dwar dan flimkien mal-Kummissjoni huma rċevew talba min-naħa tagħna u aħna tlabnihom biex jaqblu u naħseb illi l-Kummissjoni hemm bżonn tibda taħdem sabiex naraw xin huma l-konsegwenzi fuq l-industrija, il-manifatturazzjoni, il-kumpaniji differenti u l-effetti fuq is-saħħa. U biex imbagħad jiġi stabbilit eh, metodu fattibli. Hemm ċertu kollegi li jħossux biss neħtieġu evalwazzjoni tal-konsegwenzi ta' dawn il-TFAs. Jiena se nkun qed nista' emenda li titlob li jkun hemm analiżi tal-benefiċċji wkoll. U eh, naraw ukoll it-TFAs li huma riżultat tal-produzzjoni ta' l-ikel bħal pereżempju meta taqli il-patata biex tagħmel il-French fries. F'dan il-proċess ta' preparazzjoni dan l-ikel għandu TFAs minnu nifsu kif għalek dan nistaw nindirizzaw, nistaw ninjoraw din il-ħagġa għanna nofru informazzjoni għal prodotti li ma jkunux eh, proċessati jekk ikun hemm limiti għal dawn it-TFAs kif ser namlu imbagħad għal produzzjoni ta' fuq skala żgħar ta' dan it-tip ta' ikel frisk, dawn il-prodotti friski. Kif dawn il-produtturi żgħar ser jirnexxilhom ikunu konformi ma' dan il-limitu massimu? Hemm ukoll wieħed għandu jżomm f'moħħu wkoll il-proċess ta' preparazzjoni u l-konsegwenzi ta' dan il-proċess fuq riżultat finali. Imbagħad il-mozzjoni konġunta għal riżoluzzjoni. It-TFAs iwaslu għal mar differenti hemm lista sħiħa Iżda dejjem hemm rabta ma' dan mal-kun smar ta' dan it-TFAs. Mem Pero mem lebda evidenza li TFAs waslu għal endometriosis, Naħseb li għandu jkollna tfassil iktar ġeneriku u memx għalfejn noqogħdu nsemmu ista sħiħa tal-Mart. Imbagħad il-kwistjoni ta' TFAs li huma preżenti fil-forma naturali, bħal pereżempju fil-ħalib, prodotti tal-ħalib u prodotti tal-laħam. Dawn ukoll għandhom jiġu tikkettjati jew forsi inħalluhom barra. l-awtur ta' din il-mozzjoni konġunta hija illi dawn it-TFAs li jkunu naturali m'hemmx għalfejn jissemmew. għax ma tistax iddaħħal limitu massimu tagħhom, iżda forsi għandna nsemmu illi l-ċittadini Ewropej jikkonsmaw ħafna laħam u għalhekk qegħdin mingħajr ma jridu jikkonsmaw ħafna l-TFAs u il-TFAs naturali għandhom l-istess effetti negattivi li għandhom prodotti li fihom jiddaħlu il-TFAs li ma jkunux hemm mod naturali. Għalhekk rridu nara nedukaw x'inhuma TFAs, natu definizzjoni tagħhom f'liema prodotti jinsabu wkoll. Issa l-aħħar punt m'għandniex ninsew illi t tfas Jekk ikollna limitu massimu tagħhom, jista' jieħdu posthom xi ħmijiet oħra. U xaħmijiet li mhumiex tajbin għas-saħħa li jekk għandhom ukoll jiżniżlu fil-pakkett fit-tikketjar ta' dak l-ikel. Imma qegħdin innaħħu xi ħaġa perikoluża biex indaħlu xi ħaġa oħra minflok li daqstant perikoluża irridu wkoll għalhekk inżommu f'moħħna il sostenibilità din rridu nżommuha f'moħħna għaliex l-alternattivi għax-xaħmijiet huma pereżempju iż-żejt tal-palma. Iżda jekk dawn it-TFAs flokom kolna dan it-tip ta' żejt ser ikollna tnaqqis minn mhux se jkollna biżejjed. Grazzi tassew għal kollega f'sem l-PPE, eh, nattu sal kollega f'sem l-SND. Grazzi tassew, għet nitkellem f'sem l-Onorevoli Sru li eh, wara korrapporter, li hija korrapporter, qed nitkellem fissim mal jien għandi opinjoni simili ħafna l tagħha. Il-kollega diġa semmit ħafna punti prinċipali, il xaħmijiet trans jistgħu iwaslu għal ħafna mart kardiovaskolari. U għalhekk f'din ir-riżoluzzjoni qegħdin insemmu il-limiti għal l-industrija meta jużaw dawn ix-xaħmijiet fl-ikel. Aħna rridu li dan jiġi testjat u fil-verità rajna li dan jista' innaqqas il-mart kardiovaskulari. Dan ħalli impatt fuq il-popolazzjoni. Dawn ix-xaħmijiet trans proċessati u mandirizzati f'din ir-riżoluzzjoni u mhux dawk naturali. Dan diġà semma qed nitkellmu dwar ikelli l-aktar li għandu TFAs il-kejkijiet, il-popcorn eh, u uh, affarijiet oħra simili ta' fast food. Hemm ċertu satturi ta' popolazzjoni li jikkonsmondu tip tal-ikel minħabba l-prezz baxx tiegħu. Il-xaħmijiet trans-industrijali tajjeb li indirizzawum għaliex il popolazzjoni li qed s-sertalati tara titjib jekk naqsu dawn ix-xaħmijiet it-tikketjar huwa importanti ħafna għal kemm l-isforzi tagħna s'issa ma kinux biżejjed, m'hemmx biżejjed kuxjenza fost il-pubbliku fuq l-impatt negattiv ta' dawn ix-xaħmijiet fuq is-saħħa. Dan in-nuqqas ta' arfin għalhekk jista' eh, nistgħu nindirizzawh permezz ta' tikketjar adekwat. Aħna rridu wkoll li jkun hemm ftejm ma l-stati membri differenti memx bizzejiet armonizzazzjoni ma fost l-Unjoni Ewropea madwar l-Unjoni Ewropea biex nindirizzaw dawn il-problemi. U għalhekk qed iħalli impatt fuq kif aħna nindirizzaw problemi ta' mar tal-qalb. Il-Kummissjoni biex timplementa dan ir-rapport trid tintroduċi eh, limiti ma vinkolanti. Ma kemm jista' jkun. U fuq is-sita u t-titib li qed nitkellmu ħafna dwarhom, naħseb illi nistgħu nħarsu koll lejn l-Istati Uniti diġà għandhom dawn il-limiti per eżempju għal dawn ix-xaħmijiet. Grazzi ħafna. Issa eh, l-Onorevoli Ris. Grazzi ħafna, President il-labbozza rezoluzzjoni li għanna għoddimna hawnhekk ġi mressaq mill gruppi politiċi kollha tminja li huma ġifieri qed naraw li hawnhekk qed ninaqdu jastqarrija tagħna sabiex innaqsu il-konsum tal-TFAs u kif għadna kemm smajna din hija priorità anki dan insemmuh fl-ewwel paragrafu ta' riżoluzzjoni dawn il-transfetti acids jikkawżaw ħafna patologiji u ħafna mart. Fil-premessa G e, nitkellmu fuq l-endometriosis, l-infertilità, e, ma semmejniex l obezita naħseb li ta' min jina kun diġa semmejt xi 10 snin ilu fuq il-green il paper dwar l obizita u anki jekk hemm ħafna dibattitu fuqu l-aħħar laqa e, dwar dan is-suġġett il-pjantazzjoni tal-Kummissjoni kien fi 17 ta' Marzu l-affarijiet jiżviluppaw jevolvu imma mhux pass maġġel bizzejiet U taj għadna ma l il-level ta' armonizzazzjoni li nixtru, imma ovvjament dak li imur il-qoddim hija l-obezita, dan il-mart kollu jina minn studju li rajt dan l-axħar, rajt artiklu dwar il-konsekwenzi ta' TFAs li fost iż-żazax. Dawn jieklu sa' 10 grammi fil-junk food, fil-ħelu, fil-anki il- ġifiri 10 grammija ħames darbit aktar mill-minimu, mis-ceiling. Ġifiri dak li semmejt l-axħar darba, fl-axħar dibattitu li kena, irridu noqdu attenti nafu li jem ċertu pajizi ta' dimnet, pa' Danimarka, hemm oħrajn, l-Ungerija, l-Latvja u l-Awstrija li verament qegħdin jiġġieldu kontra dawn il-transfets. Tajjeb li nitkellmu fuq il-kampanji ta' informazzjoni li aħna nimiraw Jena Jiena ħodu meta smajna il-Ministru tal- Thomas Drucker, il-Ministru tas-Saħħa ta' Slovakkja, meta semma qal tajjeb li anki il-prassi nazzjonali hemm bżonn eh, insaħħu dak eh, kif jaġixxu l-istati ma mhux biżejjed. U tajjeb ġifiri li wkoll dan isir fuq livell Ewropew u fil-paragrafu tagħna ta' riżoluzzjoni numru 6 qed ngħidu punt ieħor pożittiv fid-dokument tagħna huwa li aħna qed inħallu il-bib miftuħ beraħ għal tliet alternattivi, it-tikketti, il-limiti kif qed stipulat il-Kummissjoni fir-rapport ta' Diċembru. Jiena naħseb li rritu kunem ammont mit gramma ta' xaħam Eh, żewġ grammi għal kull minn kull mid gramma li tkun eh, dawn il-fatty acids, trans fat. Ovvjament, irridu noqdu attenti li aħna l-nies, il-konsumaturi, ma nifgawomx bħafna eh, informazzjoni teknika li ma jifmuwiex tajjeb ġifiri li mana ikonna l-industrija. Nafu li f'dan is-settur iktar u iktar qegħdin jissieħbu mana biex niġġieldu kontra eh, ċertu prasazina fil-qasam tal-ikel. Eh, dawn jiffirmaw ma stess għal phasing out ta' trans fatty acids Ġifiri, nirringrazzjakom u tajjeb li nisħu fuq dan li għadna kemm sinsibu fil rezoluzjoni Grazzi, Sinjura, l-kontributijak issa nisimaw. Sinjura Boylan. Grazzi, Sir President. Inkompli ma dak li qalu l-kollegi tiegħi nafu li dawn ix-xaħmijiet joqtlu l-evidenza torbotom ma' ħafna tipi ta' mar differenti. Hija waħda mill-ikbar problemi għaliex jinsabu fil li li nkun smaw kuljum għalhekk diffiċli li wieħed għaxar 10,000 persuna jitilfu ħajjithom minn mart kardiovaskolari kull sena. U huma gruppi soċjali, klassi soċjali iktar baxxi illi ibatu minn dan kollu għaliex xikun smaw dan it-tip ta' ikel ipproċessat ninsabu għallek f'sitwazzjoni skomda u diffiċli għaliex aħna s-soltu nikkritikaw l-Istati Uniti għad taħħom tagħhom u r-regolamenti tagħhom imma fuq dan il-qasam jinsabu d-demna. U per eżempju il-partially hydrogenated oils mhumiex rikonoxxuti bħala ikel sikur u diġà talbu li dan jitneħħew fi żmien sentejn fil-rapport tal-Kommissjoni fuq dawn ix-xaħmijiet trans għal kemm jmessu ilu li wasal sena. Et juri forsi xazzjoni jistaw jittihdu fil-futur u qed jaraf ukoll li għandu jkun hemm limitu legali għal dan il-kontenut ta' xaħmijiet trans ikun l-aħjar metodu li bih nissalvagwardjaw is-saħħa taċ-ċittadini tagħna fuq it-tikkatjar u l-għamlu twissijiet fuq it-tikkatjar naħseb li dinija xi ħaġa li tista' tfixkel lill-konsumaturi tagħna diġà hemm wisq informazzjoni fuq l-pakketjar u peress li m'hemmx biżejjed tarfin fuq dawn ix-xaħmijiet nixtieq li noqogħdu lura milli nagħmlu dan it-tip ta' tikkatjar għal dan it-tip ta' xaħmijiet u maħniex qed nolqtu l-musmar fuq rasu jiġifieri li dawn ix-xaħmijiet m'għandhomx jinsabu fl-ebda tip ta' ikka li kultmat mill-bniedem din il leġislazzjoni ġiet adottata fl-2011 li appellat lill kummissjoni sabiex twettaq dan ir-rapport u biex anke toħroġ proposti leġislattivi meħtieġa. Iżda lek aħna neħtieġu dan ir-rapport leġislattiv għandna bżonn limiti legali fuq ix-xaħmijiet trans u nemnu illi l-evalwazzjoni tal-impatt hija għal darboħra tattika li qed tkompli tipposponi l-affarijiet din dan it-tnaqqis huwa tant meħtieġ dawk li jemma din il-prodotti qegħdin jagħmluha bażi volontarja għalhekk nixtieq illi l-Kommissjoni tagħti priorità lis-saħħa ta' ċittadini tagħna u li tmexxi l qoddim din il-proposta leġislattiva. Je passe la parole maintenant à Madame Dornano. Ti issa nisimgħu Signora Dornano. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq nfakkar li fil-rapport dwar it transfertijas il-Kummissjoni Ewropea saħħet fuq l-importanza tal-drawiet tal-ikel li għandhom il-nis speċjalment iż-żgħażagħ u anki l-fatt li dawn forsi n-nies li ma jkollhomx ħafna flus biex jixtru prodotti ta' kwalità. Ir-riżoluzzjoni li għandna palissa titkellem dwar il-limiti Ewropej dwar il-preżenza ta' dawn il transfertijas prezz fl-ikel hemm bżonn ngħidu li qed nitkellmu fuq miżuri li huma eh, pjuttost effiċjenti għax is-suq uniku għandu restrizzjoni dwar il-kwalità u l-kwantità ta' eh, dawn il-prodotti u l-Unjoni Ewropea edha tadotta u kol restrizzjonijiet jekk fej l-istati ma jaslux Wetat nitkelmu fuq il-mizuri nazjonali ta' l-istati kiku kienem wis kompetitivita ġem minn barra kiku bqajna nistennu li dan isir bis fuq il-livell nazjonali imma tajjeb li naqsu il-kawzi il kawzi tal mart kardiovaskulari li wara kollox huwa wieħed mill-ikbar kawzi tal-imwiet fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Sinjora Doħnano, nisimgħu sal-Kummissjoni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 il-Kommissjoni kienet ġiet hawnhekk tippreżenta rapport dwar il-TFAs. Xtaqt infakkarkom l-aspetti prinċipali ta' dan ir-report, tkellimna dwar il prezenza ta' dawn fil-ikel u anki fil dita tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea u rajna relazzjoni bejn il-konsum tal transfets u riski tal-mar tal-qalb u l-konklużjoni dwar il-limiti legali għal transfets għal dawk li huma manufatturati mill-industrija tkun miżura tajba ħafna għal saħħa pubblika pro, pro, protezzjoni tal-konsumaturi u anki issu intern. Imma mill-konklużjonijiet rajna li hemm bżonn ta' iktar investigazzjonijiet u l-Kummissjoni edna li l-Kummissjoni kienet se tibda impact assessment, per eżempju konsultazzjoni mal-pubbliku sabiex deċiżjoni tkun tista' tittieħed fil-ġejjin qarib. Il-Kummissjoni kienet diġà kuntenta f'Marġu anke llum li tara li hawn appoġġ sabiex l-Unjoni ġixxi ta' malaj biex naqqas l-preżenza tal-transfetti acids fil-popolazzjoni. Nista' nkonferma li llum aħna rajna it-ħassib kollu u nafu li rridu nagħtu riżultati ta' malaj. Nixtieq seħalkom magħkom il-Kummissjoni, il kummissjarju Andrew Kajtis, huwa kol wkoll eh, huwa imħasseb kol fuq dan kollu, ġifiri li rridu kol iktar regoli, bazati fuq l-evidenza, fuq il-provi. Anki jekk aħna jkun hemm konsens, konsensus fuq ir-riżultati, tajjeb li naġixxu b'mod l-iktar effiċjenti u bl-iktar mod ukoll kost effettiv biex naslu naf fil-diskussjoni ta' marzu aħna eh, konsidrajna dak li għal dak iż-żmien u anki dak li qed jiena illum. Jiġifieri limitu ta' transfers ma jkollux Eh, pis anki finanzjarju fuq ċertu kumpanija speċjalment l-SMEs. u wkoll dwar l-alternattivi li jistgħu jeżisti fuq biex nissostitwixxu l-hydrogenated oils dan iż-żjud li jiġu hydrogenated u jsiru transfetti assets edna nafu wkoll li l-użu tal-żejt tal-palma jistaw wkoll kollu konsekwenzi negattivi. Qed naraw ukoll kif nistgħu naraw li inizjattivi fuq il-transfers tkun tista' tiġi infurzata mill-awtoritajiet nazzjonali. Għalhekk irid ikollna metodoloġija iktar ċara biex niddeterminaw jew niddifferenxixxu bejn il-trasferimenti industrijali u nkella dawk ruminant Il-Kommissjoni eh, fuq il-livell ta' servizzi dan l-aħħar xura għamlet ħafna xogħol u taraw ir-riżultati ta' dan ix-xogħol dal-waqt se noħorġu nipubblik publikaw il-rapport dwar il-TFAs fil-ġimat li ġejjin. Ix-xogħol preparat minn Diġi Sante u qed jiġi diskuss mal-Dipartiment Jura tal-Kummissjoni se tkun l-ewwel versjoni tal-dik li mbagħad tista' tkun l-impact assessment u sa naraw xi l problemi ta' min jiġi effettwat minn dan kollu nishtiqu naraw ukoll x'se jkunu l-anijiet nidħlu ftit fil-prinċipji ta' sussidjorità u l-proporzjonalità biex dawn jiġu rispettati, naraw li jsir il-mapping tal-alternattivi ta' politika u anki l-analiżi tal-impatt mistenni. Anki deskrizzjoni tal-bżonijiet tagħna inkwantu għaddejta u l-istrateġija li aħna nixtiequ nieħdu. Nixtieq nagħmilha ċara li dan l-eżerċizzju mhux se jkun repetizzjoni tar-rapport tal-Kummissjoni aħna se nibnu fuq l-informazzjoni li għanna diġa sissa u għanke mill-analizi li għamilna sissa. Għantikom is-saftit timetable indikattiva biss, ovvjament din nista' tinbidel. Meta dan l-impact assessment jiġi finalizzat, se jkun publikat fuq il-website tal-Komissjoni se naraw li kien periodu ta' feedback fejn min interessat ikun jista' jagħti l-opinjoni tiegħu isu periodu ta' erba' xhur, anzi ta' erba' ġimgħat, aħna se noħorġu wkoll sejħa għal tal-offerti fuq l-impatti tal-alternativi ta' politika dan idum xi sitt xhur fil-xhur li ġejjin se jsiru iktar konsultazzjonijiet anki waħda pubblika li tkun miftuħa l il-ġimgħa. Dan naħsbu li se niduh dan il-perjodu wara il-vakanzi tas-sajf. L-impact assessment jiġi finalizzat u jaddi għal bord ta' skrutinju tagħna naħsbu fil-bidu tas sena d-dieħla. Meta dan jiġi validat mill-bord u da ek jani konferma li l-azzjoni għandha tittieħed mill-Kummissjoni aħna naġixxu ta' malaj. Ovvjament dan huwa importanti eh, l aġla li nkunu nistaw niddeċidu fuq jkun eh, tkun tiddependi mill-istrument u kol legali li, li se nieħdu ġifiri l-miżuri tal-komitoloġija leġislativa. Ovvjament din hija idea ta' time management tagħna eh, intom qed li iktar ma naġixu malaj iktar ikunu aħjar il-benefiċċji. Sissa din l-informazzjoni nistantikom. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura. Issa xi informazzjoni dwar ir-riżoluzzjoni l-emendi jistgħu jitresqu sa l-ewwel ta' Settembru sa nofsinhar nivutaw mbagħad hawnhekk fil-Kumitat ta' l-Ambjent fid-29 ta' Settembru u fil-plenarja suppost fit-tieni eh, sessjoni ta' Ottubru. Issa mmorru għal punt li jmiss għandna il- eh, il nista' ngħidilkom biss li l-laqa tagħna li jmiss se ssir fl-ewwel ta' Settembru mid-9 sa sa nofsija il-Kumitat Envi ssir f'Brussell nixtieq inawguralkom vakanzi ta' mistrieħ tistrieħu biex terġgħu tiġu preparati b'ħafna saħħa biex nerġgħu nibdew ix-xogħol tagħna mill-ġdid. Eh, nawguralkom vakanzi.